Dear colleagues. Eżis kollegi, tajte president, il-minuti tal-sessjoni tal-bira u testi disponibli e kif ġew adottati u jkolli nistaqsikom dan li ġej. So, colleagues, I mean it's a... Kollegi, il-minuti tal-laqa tal-bira u testi adottati huma disponibbli Kif kont qed ngħid, nixtieq nara jekk hemm xi kummenti fuq il-minuti tal-bieraħ. Jekk le, il-minuti approvati. Issa ngħaddu għall spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet. Kollegi, jekk ġobkom, passoltu, nitlobkom biex iżommu l-kwiet għax emmin jixtieq jitkellem. Issa naslu għal espiegazzjoni tal-vot. Nibdow bil-rapport tas Sur Landsbergis fuq id-dazzi ta' dwana minn prodotti li oriġinaw mill-Ukrajna u l-ewwel kellim is-Sur Peter Jar għal minuta. Grazzi, President, Signora President, naf, naf li diffiċli kif ħanatu daqqatit il-pajis li jinsab fawċ ekonomiku. Fej qed naraw li minħabba dawn id-diffikultajiet ekonomiċi il-pajis qed jissogra li jeqret in niżġa demokratika u soċjali ta' tiegħu. Irridu nespandu ir-rabtiet u l-kuntatti li għanna u għalhekk f'din il- mozzjoni e riżoluzzjoni rridu nagħtu opportunità lil poplu lil pajjiż u relazzjonijiet ekonomiċi tal ukrajina biex jintiebu jiġu faċilitati u id-dazji ta' dwanu huma parti minn dan il-pakkett. Għalhekk nixtieq ngħid li l-minoranza fil-Parlament Ewropew talbet għal ċaħda ta' dan iżda jiena xorta waħda nemmen li għandna insaħħu r-relazzjonijiet ekonomiċi bejn l-Unjoni Ewropea u l ukrajina Grazzi. Sur Hanan għal minuta. Sur Hanan, grazzi. Pajt mill-qut minn numru ta' nies tal-Parlament Ewropew hawn ġew li lesti jitkellmu biex ħajkomplu jkunu portavoċe ta' Sur Putin u jgħidu li huma nazzjonalisti u patriotti tal-pajjiżi il-raġunar li l-għadu tijal għadu tijaj u għal-ħabib tijaj wassal għal isu apologisti biex nkun apologisti għall-ideologiji li huma kontra l-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea huwa raket kontra demokrazija. X'għandha ma l ukrajina dan? X'għandha x'taqsam il-karba ta' dan il-pajjiż li jibqgħu f'pajjiż fejn ikun hemm rispett tal-kuntratti, tad-demokrazija, fejn ikun hemm pluralismu, fejn ikun hemm kontroll tal-istat tista' tappoġġa din is-sistema bl-appoġġ jew mingħajr appoġġ tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li aħna jkollna eh, atteġġament kosmopolita u miftuħ u m'għandux lok għal Putin dan kollu. Grazzi. Is-sul briwa imma mill-lider mhux qiegħu Dan uh, give the floor to Mr. Luke. Please. Frau Präsidentin, ich habe an Kedem Limes. Signora President, jiena ma parteċipajċ fil-vot, għax inti ma, ma permettejċ li jiena nitkellem meta kelli point of order, ir-regola 41, paragrafu numru 1, tgħid li l-impatt finanzjarju tal-, ta regoli tal-liġijiet irrit jiġi analizzat. U fuq dan il-kas manna lebda ċifra. L-MPs ma jafux eh, flima kienu dawk il-konsekwenzi finanzjarji li se qed jivutaw fuqhom, ma kellna lebda informazzjoni ġifri ma nafux se jkun l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea. Il-rapport, mir-rapport eh, li għamel il-rapporter, laqqas eh, joħroġ dan lanqas mux ma nafux se jkun it-telf mill minn dawn il-levis jiena tlabt nitkellem u inti ma kellikx raġun ma tirix, inti ma milx dmirek so bħala president, inti ma ħallejċ il-Parlament il Ewropew ikun jaf il-konsekwenzi ta' deċiżjoni li kien se jieħu. Grazzi. Issa. Immorru għal rapport ta' Petri Sarvama dwar il-kwittanza dwar il-komunikazzjoni elettroniċi il-bereċ. Signora Emma McClarkin, ek edamana tista titkellem. Mela, immorru għal rapport ta' Sur Deutsch, il-kwittanza dwar il-Konsill Ewropew u l kunsin Is-Sur Peter Jas, fidejk. Grazzi, Sinjura. Jiena sodisfatta l-fatt li il-Parlament iddeċida biex ma jagħtix din il-kwittanza. Kenna dibattitu dwar il-budget u anki jekk dan mhux mhux m'għandux jaqsam mod dirett dan juri li l-arrears ta' għal-budget tal-Unjoni Ewropea jitħallsu dawn l-arretrati. Ma nafx kif inti tkun membru tal-Unjoni Ewropea un bat l-istati membri laqas biss iħallsu il-pagamenti tagħhom. Ovvjament irridu l-regoli li jkunu nfurzati imma l-ewwel ħaġa hija li inti id-dmirijiet tiegħek tagħmilhom u tħallas il-pagamenti. Grazzi, Iva, mela, m'għandniex iktar eh, talba għal eh, spjegazzjoni tal-voti għalek din is-sessjoni nistgħu nagħlquha il-minuti se jaddu l-Parlament biex jiġu approvati fil-sessjoni li jmiss jekk m'hemmx oġġezzjonijiet jiena se nibat dawn ir-riżoluzzjonijiet li adottajna illum l-istituzzjonijiet msemmija fihom. Għalhekk naġġorna din